Naddu issa għall-elezzjoni tal-Viċi President skont regoli 15-17-20 tal-regoli ta' proċedura għandi dawn il-nomini il-sor Fabio Massimo Castaldo konsens minna ħatijaw u s-senjura Anelli jatten maki il-li kol eh, ta' tkun sens ta' zewċ nomini, żewġ kandidati, u ma konxi minn nomina tagħhom u l-vot se nagħmluh votazzjoni sigrita sabiex inkonċert li kuħat jaf xinu jagħmel ejja namlu test l-ewwel. Meta jinfetaħ il-vot fuq l-screens qudiemkom se taraw dak li se nivvotaw dwaru ġifieri il biċi President. Se taraw l-ismijiet u bluzu tal-bottuni eh, blu fuq l-lemin tistaw tużaw il-kandidat illi tridu intom. u eh, tistaw iċċal u l-għazna bej semu iħor ġara darba t-identifikaw il-kandidat li t-ixtiqu kem tafsu fuq il-buttuna li għanda simbolu ta' plas fuqa. Ħafna staqsewna x'jamlu jekk iridu jastienu, għafsu l-buttuna tan-nofs, il-buttuna tan-nofs edem għall-astenzjoni. Il-mbagħad tixa l-bozza blu, imma din tirrappreżenta astenzjoni min-naħa tagħkom. Jiġifieri possibbli tastienu iva. U tista' kol ma tivvotaw xejn, iddeċidu intom. Edin niproponu Monsara Kabaj kif passoltu u Julia Beginnes Johnson hija il-kandidat liħor. Nistaw eh, naraw il-smit fuq l-screen. Għattaraw taraw election test fuq l-screen. Issa għazlu l-kandidati li tixtiequ billi tużaw il-cursor sabiex eh, eh, tmorru fuq isem jew ieħor u ġala darba tmorru fuq il-kandidat tal-għażla tagħkom kemm tafsu fuq tafsu fuq plus bat l-isem jitlab kolor aħmar jew oranġo mix aħmar naħseb. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota dan it-test. Nerġa nistaqsi, ivvota kulħadd f'dan it-test? Mela. Votazzjoni maluqa. Iħat mit weitem Abstand gewonnen. Is-senjura kaba jerebħet 309 voti. ha <laughs> <laughs> Herr Luke, wollen Sie auch kandidieren? Intu kol, trid toħroġ wara kandidat? Fidejk. Le le. Jistaw forsi il-kandidati prezentaw l-lum il-fusa ma għadwa smajt bija. Eh, kollega din mhux parte mill proċedura u namlu għamina l-debattitu, pero ħat nota ta' dak li xtaq tinti naddu issa l-votazzjoni nnifisa. Bitte jetzt die Namen eh, anzuzeigen. Mela, ismi fuq l-iskrin jekk iġobkom? Spano. Mhm. So, si sien, a Castaldo. Mela, grazzi. Tajjeb wis, għandkom l-ismijiet. Castaldo, u jaten ma' kil-votazzjoni miftuħa. Ich frage, ob alle Abgeordneten abgestimmt haben. Kolħat vota? vota kulħadd? Didn't manage to get Ġara. il magra ma taħdim. Die Maschine funktioniert nix. il magra ma taħdim hekk, jgħid il-President. Ma ma ma da. Dan warten wir. Frau ja. Frau Kollegin, vielleicht gehen Sie auf den Platz 208. Signora. Sidġu 250 u għavojt. Oħroġ il-kard mill-magnatija komur f-250 u vota mek. Għax nasib xorta tal-grupp tijak, tal-grupp tal-ħodor fil-fat, u bekk ma jkollok xalfejn titħol f-territorju tal ladu għal-kemm il pepe u kol għandu postijiet vojta xie joffri mid-dera. Herr Bouvet, Frau Hautala muss selbst drücken. Also, sehr schön. Vielen Dank. Danke auch für die Hilfe. Nein? Sur Signor Hautala trid tafas il-buttuna Ma konċ naf li inti tifhem daqshekk affarijiet teknoloġiċi. Votazzjoni magħluqa issa. Es ham für Frau Jetti Jettimecki gestimmt 301 Kollege, für Herrn Castaldo 301 għal Jettimecki, 285 Sur Castaldo,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 ma tris uġ emendi għal dak Sam il-kalendarju 2016 kif prezentat mill-konferenza prezidenti fit-18 ta' Mejju, daqstant il-dal eh, kalendarju su approvat. Skużate per il mio raffreddore. Niskuza ruħi mandiriħ naddu għal-votazzjonijiet. Xuduna paċenzja sabiex eh, ettuna ċans nirranġaw naqra s-sistema ta' votazzjoni. Imbat, nkunu nistaw nibdew bil-votazzjoni tal-rapport stil. Nistaw nibdew? Tajjeb wisq nibdew il-votazzjoni ta' dalodu ftejn fuq skambju kooperazzjoni mal-Afrika tisfel rapport xtir vot nominali votazzjoni miftuħa Hanno votato tutti la votazione. Vota kolħat, votazzjoni maluqa. għadda għadda b-623 favur prosit sur xtir. Naddu sa rapport Karin Sargentini, prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja għal fini ta' ħasil tal-flows u finanzjament ta' terrorizmu. Emendi ma' lan lanqas proposta, proposti ta' dbif il-porzjon tal-Konsil għal daqsant napprovaw il-pozizjoni tal-Konsil. Rapport Kirkop Simon Informazzjoni li ta' kompanja trasferiment ta' fondi. Anka fuq dan il-rapport ma kienx hemm emendi u laqas eh, proposti ta' tibdil għal pożizzjoni tal-Kunsill Il-rapport tal stant eh, huwa approvat. Rapport Zefka. Proċeduri ta' insolvenza fuq dal rapport ukoll. Emendi mem xolan lanqas proposti ta' tibdila pożizzjoni tal-Kunsill għal stant approvata wkoll il-pożizzjoni tal-Kunsill. Issa, Il-rapport Winkler, rapport eh, diffiċli fuq ċertifikazzjoni ta' importaturi ta' minerali u metalli ġejjin minn zoni ta' konflitt u zoni ta' riskju oli. Emendi ta' komitat eh, responsabli vot eh, blok bej 50 u li da' jkom minu favur. Kontra astensjonijiet taddi Emenda numru 2, vot nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Ho votato tutti, la, la votazione è chiusa. Mela, klati vota nara il-votazzjoni. Dan ġie approvat 473 favur. Emenda numru 7. Uru dejkom jekk joġobkom dawk favur, dawk kontra, nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. Ma taddix, emenda numru 10, l-ewwel parti, dawk favur. Ollu jdejkom. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti, Ollu jdejkom, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Din taddu kol. Amenda 11. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 12. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Emenda 13. Uru dejkom dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 28, dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma taddix, emmen tletin? Kienet ċara, jekk tidru niverifikaw, mela niverifikaw mod elettroniku fuq emenda 28. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 34. Dawk favur, ollu jdejkom, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 35, ollu jdejkom, dawk favur. Tridu niverifikaw nerġaw? Nerġaw niverifikaw mill-emenda 34 votazzjoni miftuħa. 34 qed verifikaw il-vot fuq amenda 34. Votazzjoni maluqa u ma tgħaddix. Emenda 35 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 5, emenda 36 u rqollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw. Nivverifikaw emenda fuq 36 votazzjoni maluqa. u ma taddix. Emenda 37 Oli dejkom dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Emenda 38 Oli dejkom dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Kienet ċara Tridu nivverifikaw nivverifikaw fuq 38 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 39 ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 40, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tiġi approvata. Emenda 41, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. ma taddix. Emenda 50, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix lanqas. Emenda numru 55, ollu jdejkom, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Emenda design. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din ma taddix. Issa emenda 70 u 111 li huma l-istess u li jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Emenda numru 131. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 73, 132 114, huma l-istess, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Emenda 60, Olli dejkom dak favur, dak kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda Emendi 74, 95, 115, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 154. Favur. Dawk kontra. Taddi. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa u din taddi. Emenda emendi 61 u 22 jaqaw. Issa, emenda 75, 96, 116 u 134 l-istess votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma tgħaddix. Emenda, emendi 76, 97, 117 135 li huma l-istess votazzjoni nomna li miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ta' dawn jaddu. Issa emendi 77, 98, 118 u 136 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dawn jaddu. Issa, emenda 155. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tiġi approvata. Artikolo Mela, artiklu 2. Emendamento 26. Emenda 25. Artiklu 2. Emenda 25. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. U jaqaw l-emendi ta' wara. Naddu għall-artiklu 2 emenda 100 d. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Mux kullħat olla jdej mela nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Naddu issa għall-artiklu 2 emenda 138 de ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Imbagħad emenda 27 jaqa artiklu 2 emenda 79 120 139 li huma l-istess ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Naddu issa għal emenda 101, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emendi 80-120-140 li huma l-istess u li dejkom dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Ejja niverifikaw. verifikaw Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu. Ma taddix. Emendi 81, 102, 122, 141. Dawnu kollu ma l-istess, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Artiklu 3, amenda 82, 103, 123 u 142 li huma l-istess votazzjoni nominali miftuħa. Vota kulħadd votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Daw ma jadux. Issa, emenda 62 ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Artiklu 3, emendi 83, 104, 124 u 143. Dawnu kollu mal-istess, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma, tad, ma taddix. Issa, artiklu 3, emenda 63, ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Artiklu 3, emenda 64, ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 84, 105, 125, 144 li huma l-istess. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix issa artiklu 4. Paragrafu wieħed. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Dawn jaddi. Emenda 106 jaqa. Artiklu 6, emenda 32, ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma tgħaddix. Issa emendi 86 u 127 li huma l-istess u li jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 146. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Artiklu 6, emenda 33 d. Ollu jdejkom, dawk favur. Ollu jdejkom, minu kontra, astenzjonijiet ma taddix. Artiklu 6, emenda 147, ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet naħseb li ta' għaddiet imma aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni kjus? Votazzjoni maluqa. Taddi, eh, ma taddi xansi. Issa, emenda Artiklu 6, emenda 65, dawk favur, ollu jdejkom, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 148, ollu jdejkom, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Artiklu 6 Artiklu 7, emenda 66, eh, favur kontra ma taddix. Artiklu 7, emenda 67, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Tridu niverifikaw, niverifikaw mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa din taddi. Artiklu 7, emenda 42. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni kju? Votazzjoni maluqa. Ma taddix emendi issa 87, 108, 128, 149 li huma l-istess. Xaħat jixtieq jitkellem? Naħseb aħjar nerġgħu nivvotaw fuq emenda 66. Ejja nivverifikaw fuq il-vot fuq emenda 6 Aħjar li verifikaw jgħid il-kellim. Grazzi, darboħra sepp naqra qabel. Artiklu 7, emendi 87, 108, 128, 149, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Emendi 129 u 150 dejjem taħt artiklu 7, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emendi 100, emenda 107 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 88, ollu jdejkom, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Artiklu 8, emenda 68. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 151. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet nerġaw neverifikaw votazzjoni miftuħa fuq emenda 151. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Artiklu 12 emenda 152 ollu jdejkom dawk favur. Kie kontrarju. Dawk kontra. Astenzjonijiet Jen verifikaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Artiklu 13 MND 89, 109 u 130 li huma l-istess votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa artiklu 15 minn 54. U l jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 153. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. astensjonijiet eh, ma taddix imma ħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 110, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 50. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa, għannes 2 emenda 59. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan din l-emenda tiġi approvata. Issa, premessa disa. Emendi 71, wieħed u 112 li huma l-istess, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Issa, emenda 57 ta' premessa 11, dawk favur u l-lujdejkom. Dawk kontra, astensjonijiet. Jien ngħid li għaddiet. Għaddit. Għalhekk jaqa taqa emenda 8. Issa premessa 14, emendi 72 u 2 u 9 u 113 ukoll. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni kjus. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Premessa er 14 f'emenda 93 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa, premessa 16 emenda 20 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra, astensjonijiet, taddi. It-tieni parti, ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 69, ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Issa, il-vot fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Issa se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Min jixtieq jitkellem? il-President tal-Komitat, jek joġbok. Il y a des problèmes de microphone. Għanna problema bil-mikrofonu. Mux għat jahdmu?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 That's a general. Here, here, here. Ah, il March? Ja, liebe Kolleginnen oh, und Kollegen. Prego, Präsident. Auf äh, Grund des Abstimmungsergebnisses, was deutlich sich verändert. Kollegi. Fid-dawl ta' riżultat tal-votazzjoni hija differenti mill-votazzjoni eh, fil-Kumitat, U skont ir-regola 61-2 nixtieq nitlob li jkun hemm sospensjoni sabiex inkunu nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni ma' shadow rapporters u l-koordinaturi. Sospensjoni qasira skont ir-regola 61-2. Uh, I am against, why? Allora, eh, scusate colleghi, è stato chiesta la sospensione per... Alec, mela, colleghi, hanamlu Eh, sospensjoni ta' eh, eh, hemm talba l-sospensjoni ta' 5 minuti minna ħata l-President. Jekk mawx oppożizzjoni nistgħu nkomplu 5 minuti oħra. U dan skont dak li ħajoħroġ minn din il-konsultazzjoni qasira. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. Aw oġġezzjonijiet jidher li le. Mela, pawza ta' 5 minuti.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 Invito i colleghi a riprendere. Nishtiq nistiden il-kollegi li jihdu postom. President Moraes. Invito i colleghi a riprendere. Bela, nishtiq nistiden il-kollegi li jirġaw jihdu postom. Mela, jenerġaw nibdew. Kienem din it-talba ta' sospensjoni minnaħa tal-President Lang, naddi l-kelma mill-ewel lilu mela. Ja, nun geht es. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir uns mit den Schattenberichterstattern und dem Richter... Kollegi, mela wara konsultazzjoni ma' Shadow Rapporteurs u l-Koordinaturi, nista' informakom li għaw opinjonijiet differenti dwar kif ħanimxu l-qoddim. Iżda jina naħseb li il-Kamra għandha tieħu deċiżjoni u għalhekk. Skont ir-regola 61-2 nixtieq nitlob li il-votazzjoni tiġi posposta u jinfetaħ trialogu. Allora, eh, la proposta, mettiamo in votazione la proposta. del... Mela, il-proposta tal-President Lange hija ta' posponiment. Min huwa favur, ollu jdejkom. Min huwa kontra, ollu jdejkom. E nagħmlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mux kullħat vota? vota Votazzjoni maluqa. Il-proposta ġiet approvata 343 vot favur, 331 kontra, 9 astenzjonijiet. Passiamo ora Passiamo ora alla risoluzione. Mela, issa jena għal risoluzzjoni fuq l-eżenzjoni dwar il-kadmju fl-applikazzjoni ta' dawl ġenerali, ta' illuminazzjoni ġenerali. Din hija proposta ta' riżoluzzjoni minn erba gruppi politiċi. Issa nibdew bil-paragrafu 5 ta' tekst oriġinali minn huwa favur, ollu jdejkom. Dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet. diċ. Il-premessa F ta' tekst oriġinali dejjem billi tollu jdejkom minn huwa favur. Minn huwa kontra? Astenzjonijiet. diċ. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. l rizoluzzjoni għaddit maġġoranza kbira proset. Issa naddu fuq eh, Mela din hija riżoluzzjoni fuq l-alkohol ta' oriġini agrikolu. Naddi il-kelma lill-Kummissarju biex jieċa xi ħaġa. Eh, jina ta' rappresenta l-Komissjoni biss, munix responsabli. Il-Komissjoni tixtieq tfakkar raġunijiet għal ehm, ehm, ta' din rizoluzzjoni li tirrevoka il-rizoluzzjoni 2336 tal-2003 Din ġiet adottata minħabba l-aġenda ta' simplifikazzjoni. Dan la delegata tal-Komissjoni ħajleħħi l-piżijiet amministrativi għall-operaturi u l-amministraturi minajr ma jnaffetwaw il-ħarsin tal-frontieri tagħna u dan jippermetti l-Kummissjoni sabiex tkompli tagħmel monitoraġġ tal-suq tal-etanol fl-Unjoni Ewropea. U waqt il-laqa tal-20 ta' April ta' din is-sena il-Kunsill ikkonferma li ma kienx hemm oġġezzjoni għal din dan regolament regolat mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għamlet arrija biex tikkonferma li ħadd kompli tiġbor id-data neċessarja sabiex ikun hemm il-monitoraġġ tal-suq tal-etanol speċjalment għandek li huwa dazju zero. Kummissjoni tixtieq tinforma u tagħti parir l ehm, Parlament Ewropew li jirrifjutaw il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għaliex dan jippermetti il-pubblikazzjoni ta' riżoluzzjoni fil-gazzetta uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm idħul fis-seħħ. Din hija opportunità għal Parlament Ewropew sabiex jallinja ruħu ma' lan ta' tnaqqis tal-burokrazija għal ċittadini u negozji Ewropej u s-simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea hija responsabilità maqsuma li fija l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill u anka l-Kummissjoni impenjaw ruħhom flimkien. Il-Kummissjoni tikkonferma l-impenn tagħha għal aġenda ta' regolament aħjar bħalma rajna fil-pakket ta' regolamentazzjoni aħjar li ġi adottat mill-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Issa mela ejja nivvotaw fuq il-proposta ta' riżoluzzjoni tal-Kumitat ta' Agrikoltura il-premessa A emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Premessa B emenda u ollu jdejkom dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Il-premessa C emenda u l jdejkom dawk favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa jen votaw fuq rizoluzzjoni kollha kemmi. Ollu jdejkom min huwa favur. Kontra? Astenzjonijiet? Aħjar namlu Għawek għabżon maġġoranza tal-membri tal-parlament għalek aħjar namlu verifika elettronika, il-votazzjoni miftuħa.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 Tixtieq titkellem skont ir-regolament? Point of order, point of order, eh, l-Onorevoli Batson. Grazzi ħafna, Sur President, jina kelli l-impressjoni li il-posters politiċi ma jistawx eh, ikunaw fil-kamra, imma ma sibtix fil-ktib eh, tar-regoli, imma qed ninnota n-naħa l-oħra tal-kamra hemm ħafna sinjali. Issa jina għajnejja mhux daqshekk tajbi ma sax naqrom minnaw, imma qed nassumi li huma ta' natura politika għalhekk jiena qed nassumi li tista' tagħmel posters politiċi fil-kamra għalhekk jiena ktibt waħda ta' malajr vote UKIP votaw l-UKIP kip u ħannurija biex ikunu nistaw nuru dawn il-posters politiċi. Issa nġib waħda darboħra eh, ħalli eh, inkolli aktar voti. Onorevoli Button, irrit inkun eh, onest miak, le, mhuwiex skont il-regolamenda. Dan huwa suġġett li ċertament irridu niddiskutuh palma rridu li diskutu anka il-prezenzi tal-bnadar nazzjonali fuq l mwejje tal-membri parlamentari. Din xi ħaġa li rridu niddiskutuha wkoll. Iżda, jen komplu. Allora, la risoluzione il congedo di maternità, paragrafo... Mela, il-kwistjoni tal-lif tal-maternità, paragrafu wieħed żewġ partijiet u l-lujdejkom minn favur. Daw kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tieni parti, ollu jdejkom dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ejn għamlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Issa l paragrafu 4 emenda 2 ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. Paragrafu 5, votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 6, l idejkom dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet? Namlu verifika. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda tlieta f'żewġ partijiet ollu jdejkom dawk favur. Da kontra? Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dejjem billi nollu jtollu jdejkom dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. E namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Chiusa la votazione. Mela laqna l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda wieħed, ollu jdejkom dawk favur. Kontra? ma nistawx nifmu eżattament għalhekk jiena nivvutaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-premessa F issa tat-tekst oriġinali. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Ejja nagħmlu verifika, għamlu verifika elettronika l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa votazzjoni ta' riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela grazzi u proset. Konvenzjoni delle Nazioni Unite sui diritti Issa l-Konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità proposta għal riżoluzzjoni minn seba' gruppi politiċi l numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda tlieta. Ollu jdejkom minn favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Mela, premessa e emenda 2 ollu jdejkom dok favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi ollu jdejkom minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Grazzi u proset mela. Issa jenvotaw fuq ir-riżoluzzjoni tal-ksilella ehm, fastidjosa li tolqot mod partikolari is-siġar taż-żebbuċ. Il-proposta ta' rizoluzzjoni ġiet ippreżentata minn żewġ gruppi politiċi għen e votaw b'mod eh, nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Għalek nistaw nivvotaw issa fuq il-rizoluzzjoni, il-proposta ta' rizoluzzjoni komuni li ġiet prezentata minn erba gruppi politiċi, paragrafu wieħed ta' tekst oriġinali, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 21, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 8, dejjem votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 3 ta' tekst oriġinali f'tlet partijiet, mela ollu jdejkom, l-ewwel parti minn huwa favur, daw kontra. Għaddit. Tini parti, ollu jdejkom dawk favur. Daw kontra. Attenzjonijiet maddiċ. Tielet parti, dejjem billi tollu jdejkom, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. L-emenda disa, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 10, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maddiċ. L-emenda 19, ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Ejja nagħmlu verifika. Mela l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa emenda 16. Ullu jdejkom dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ditx. L-emenda 17 u l-idejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. E namlu verifika. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 18. U l jdejkom dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet maddiċ. Emenda 20. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet Ejn għamlu verifika. Mela l-votazzjoni hija miftuħa? votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 22, votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda wieħed, non l-idejk, ollu idejkom, dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda tnej u l-idejkom dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ejn għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, il-premessa E. Emendi u 20 juma l-istess, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda erba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 13 ollu jdejkom dawk favur. Kontra. Assenzjoniet maddiċ. L-emendi 14 li huma l-istess votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 6. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 7. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa votaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit.